Imbagħad għandi xi ħaġa pjuttost ta' dispjaċir x'ngħaddilkom illi Claire Genta li ħadmet magħna l-bosta snin u qabel ma kienet eh, fi sekretarjat kienet ukoll fid-Dipartiment tal-Politika u kumitati oħra sa tkun qed ħallina f'Marzu. Claire kienet amministratriċi eċċellenti dejjem għenet il kulħadd u responsabbli għal ħafna files importanti fostom l-qasam tal-benessri ta' tfal. Ġifiri ħadmet ħafna u jiddispjaċini li se tkun qed ħallina Kler nawgurawlek għal-futur tiegħek. Peress li inti stilla brillanti żgur illi se jkollok suċċess. Peter, that was not for you this time. You need to do this by yourself, bilaterally with Claire jekk joġbok dawn l-affarijiet għamilhom ma' kler fuq level bilaterali mela m'għandix iktar xinżit. Issa orbtu ċinturin ta' sigurta għax għandi ħafna affarijiet xinħabbilkom fuq id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi ta' 23 ta' jannar. Ħandum ftit. Mela, l-ewwel qabel kollox, il-koordinaturi ħadu bosta deċiżjonijiet u se jkolli nirrepeti il numri kollha jiddispjaċini ma dawn huma r-regoli. Regola 205 qed insegwu din ir-regola. Il-rekomandazzjonijiet kontestati ġew adottati kif ġie suġġerit għal dawn il-petizzjonijiet tal-2017. Mhux ħanoqgħod nirrepeti jistana ħanejt in-numri biss. 656 657 771 702 0712 u kollha ġew dikjarati bħala ammissibbli u maluqa ħlif għal 0792 0943 0956 li ġew dikjarati inammissibbli. Petizzjoni 0662 tal-2017 ukoll ser tibqa' miftuħa u tiġi meqjusa flimkien ma' petizzjonijiet oħra fuq l-istess suġġett. Flimkien ma' rakkomandazzjoni tal-President għal petizzjoni 0701 tal-2017 ġi deċis li tintat informazzjoni mill-Kummissjoni u li din tintbat il-Kumitat Empl għall-Opinjoni. Għal petizzjoni 0705 ġi deċiż li tintalab informazzjoni mill-Kummissjoni u tintbat lil eh, Komitat Libe għall-Opinjoni. Petizzjoni 0720 ser tintbat lil fam għafet u lil drua għall-opinjoni u tintbat ukoll rappreżentant għal tal-Unjoni għal kustjonijiet barranin u l-politika ta' sigurta. Il-petizzjoni 0775 ġiet deċiż ġiet deċiż li ġiet dikjarata eh, ammissibbli u spjegat l-petizjonant il-kontenut artiklu 165.1 li l-petizjonant għandu jibat il-ment l-Ombudsman Latvjan u jqajem il-kustjoni mal-Ministru Latvjan l-Edukazzjoni u Xjenza u din tinala emmek. Il-petizzjoni 0837 ġi dikjarata ammissibli u ġi deċis li tintalab informazzjoni l-Kummissjoni u tintbat petizzjoni lill-envi għal informazzjoni. Fuq il-Katalonja 29 petizzjoni relatat ma dan ġew dikjarati inammissibbli għabbażi ta' artiklu 4 paragrafu 2 ta' Trattat dwar funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk ġiet eġis li l-petizzjonanti eh, b'dan l-artiklu u id-dibattitu li seħħ fil-plenarja tal-Parlament fl-4 ta' Ottubru billi batnilom link għad-dibattitu fuq il-kwistjoni tal-Katalonja Ir-rakkomandazzjonijiet l-oħra kontestati ġew adottati eh, kif suġġerit mill-President. Iva, naf illi eh, memxen xnamlu, iżda nixtieq li tinżel fil-minuti illi għal partit tal-ħodor ma kienx possibbli li nkunu preżenti għax ma kellna xejn bil-miktub u jiena kelli nibat il xaħat floki fil-laqa u mandi lebda għarfin li dan kien se jsir din mhix xi ħaġa fattibbli. E, nipreferi li kieku kollha xi ħaġa bil-miktub qabel t-sirat id-deċiżjoni biex bħala koordinatriċi nsib li xi ħadd li seta' jattendi li seta' jikkontesta għax aħna ma stajniex nattendu f'din il-laqa daqslan tard. Inti stess qatt li ġili kellek rwoli oħra u xogħlijiet oħra x'tagħmel waqt il-laqa. Ma rridx niftaħ diskussjoni imma nixtieq dan jitniżel fil-minuti li aħna dan l-ilment. Grazzi tassew dan se nżiduh fil-minuti. Issa nistaw naddu għal voti fuq il-żjarra għas-sejba tal-fatti fl-Arnaka f'Ċipru fit-22 ta' Settembru tal-2017.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 Issa, rekomendazzjoni tlieta a emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Rekomendazzjoni erba' dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Rekomendazzjoni erba' a emenda tlieta dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Rekomendazzjoni ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Rekomendazzjoni ħamsa. a Emenda ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Rekomandazzjoni sitta emenda sitta dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda seba' dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet taddi u l-aħħar vot, vot b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa u votazzjoni issa wara li vota Sur Mandel ser nagħlaq il-votazzjoni. Okay, the machine seems not to be working. Il-magna jidher li mhux qed taħdem. jew il-kard mhux qed taħdem ma jimpurtax li jdejk. Il-votazzjoni magħluqa. U dan ġie approvat ukoll. Grazzi tassew. Ir-riżultat huwa 20 favur wieħed kontra. Grazzi, tajjeb. Inkomplu mena naddu għal punt numru 6 fuq l-agenda tagħna u min mhux ser jibqa fil-kamra eh, jitla eh, bil-kwiet jekk jogħġbu. Yeah, <laughs> So let's proceed now, and I would ask colleagues to be as quiet as possible in the room when we are now proceeding to item six concerning the fact. Mela, il iż-żjara għal sejba tal-fatti fil-Ġermanja bejn 14 u 16 ta' frar. U nati il-mikrofonu l-sur ċaki, il-kap tad delegazzjoni. Grazzi tal-mikrofonu nixtieq nitkellem bl-Ungeris. L-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. Nirringrazzjakom għall appoġġ li tajtu lil ċipru. Bekk qed ngħinu lil ċipru li nuru dan l-appoġġ. Issa, Fuq il-Ġermanja din hija sitwazzjoni kemm xejn iktar komplessa minn dik ta' ċipru. Hawnhekk għandna żewġ eh, problemi fil-każ tal-Ġermanja. Dan huwa reġjun sabiħ ħafna viċin Dresden. Hawnhekk għandna pajsaġġ sabiħ ħafna hija żona residenzjali sabiħa ħafna għal bosta residenti. nisimaw illi eh, dan huwa żmien sabiħ moti minn alla l bniedem iżda fejn ix-xitan nixxilu ideffess dembu u infatti hawnhekk eh, jgħidu wkoll ix-xitan nixxilu ipoġġi li gnajts. Dan però iħalli impatt fuq l-ambjent u jħalli qed iħalli ferita f'dan il-pajsaġġ. Għanna 50,000 ruħ li huma mill-minorità ta' sorbi li m'għandhomx l-istat tagħhom li għandhom dialetti lingwistiċi tagħhom u il- uħut mill komunitajiet tagħhom ġew eliminati fil-passat minħabba il-minjeri minħabba l-ħidma fil-minjeri u it-trasferiment fiż-żoni urbani. U dan wassal għal problemi kbar għal kultura sorba. Il-membri ta' din il-komunità etnika semmaw leħinom dwar dan u rest u t-tielet petizzjoni għal protezzjoni tal-kultura sorba f'dawn iċ-ċirkostanzi mhux se jkun faċli illi nħorġu b'dokument bilanċat. Iżda l-problema hawnhekk hija illi l-enerġija elettrika ġenerata mill-lignite jammonta għal 32% tal-konsum enerġetiku f'dan ir-reġjun. Jiġifieri ma nistawx najdu li dan daw millu malada jistaw jiqfu il-minjiri il għalih. Imbosta impjanti tal-lignite jew ta' dan it-tip ta' faham u il dawn l-impjanti jużaw l-aħħar teknoloġija Iżda xorta waħda l-aħjar teknoloġija mhijiex biżejjed biex kompletament telimina dawn il-partiċelli mill-arja. U għanna medja ta' mart li hija tliet darbit iktar mill-medja Ġermaniża. Anke l-ilma tal-wiċċ qed jiġi imniġġess. U il-valur tal-pH ta' dan l-ilma hija differenti minn normal. Għalhekk ir-rakkomandazzjoni tagħna tista' tkun illi l-Istat Ġermaniż għandu ipatti għal dan l-effett negattiv li qed jitħalla minn din l-industrija u jieħu miżuri sabiex jgħin lil din il-minorità sorba. Irridu nżidu ukoll illi saru eh, affarijiet biex jgħinu l din komunità hemm pereżempju sinjali li huma bżewġ lingwi f'din iż-żona. Iżda xorta mhux kollox huwa perfett, iżda qed naraw li l-mexxejja ta' dawn il-postijiet huma ikkonċernati ħafna hemm pjanijiet li jinfetħu iktar minieri ta' dan il-faham gannella fir-reġjun u hemm ukoll opinjonijiet differenti fost il-minoritajiet etniċi nifissom. Per eżempju, jekk ikun hemm referendum fuq il-minjieri, probabbli il-popolazzjoni taqsam minn nofs għaliex hemm 8600 post ta' xogħol relatat ma' din l-industrija pagi tajbin u jgħinu wkoll l-isptarijiet, l-iskejjel, il-gvernit lokali. Jiġifieri dan id-dialogu qed isiru u hemm din is-solidarjetà bejn l-industrija u il-komunitajiet. Iżda dawn l-industriji tal-faham kanela għandhom jiġu eliminati gradwalment. U jiena nixti namlilkom appell hawnhekk. Jekk taqblu u jekk taqbel il-President u jaqblu l-kollegi li għanna nibatu itra fejn nesqu mistoqsija li rappreżentanza permanenti tal-Ġermanja u lill l-gvern Ġermaniż permezz ta' l-ambasċatur u insaqsu x'inhija l-pożizzjoni tal-Gvern Federali Ġermaniż, x'inhu l-programm, x'inhija l-viżjoni tal-Gvern għabbażi eh, ta' din l-industrija. Għaliex aħna iltqajna membri tal-Gvern Reġjonali f'Potsdam il-gvernijiet lokali, reġjonali, il-mexxejja tal-komunitajiet sorbi, iżda ma rnexxielniex niltaqgħu mal-Gvern Federali. U issa qed jiġi fformulat eh, gvern ġdid u għalhekk forsi għandna nitolbu l-opinjoni tagħhom dwar dan. U Forsi bekk imbagħad inkunu nistgħu niffinalizzaw id-dokument tagħna. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal kollaborazzjoni eċċellenti eh, anke l-segretarjat li ħejja numru talaqat organizzati tajjeb ħafna. Kellna għalhekk appoġġ sħiħ mill-membri tas-segretarjat din kienet missjoni ta' sejba tal-fatti eċċellenti b'riżultati eċċellenti iżda din kienet situazzjoni diffiċli provana niġbru kemm jista' jkun informazzjoni biex ikollna rakkomandazzjonijiet bilanċati fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi tassew. Grazzi, grazzi eh, informazzjoni interessanti pas-soltu Margaret. Grazzi tassew. Grazzi għal tmexxija ta' din delegazzjoni u Nista' napprova dak kollu li intqal. U rridu l-ewwel qabel kollox naraw jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea hux qed tiġi rispettata. Il-direttiva qafas dwar l-ilma li ma kienieċ ċara u l-aċċess tal-informazzjoni. U din l-informazzjoni inżammet segreta. Għaliex eh, kien hemm xi ħaġa li nkutatni. Skużani tajt il-President, hemm problema bil-kabina Angliża. yeah, maybe maybe the Danish booth is much much more inspiring this morning. Who knows? Forsi il kabina Daniża ħanaraw xet jiġri, mela jen nipruġaw nipruvaw. So vi għablad, izvagenza kort et Mela, ser naqleb għal danis. Can I can I ask the interpreters to make sure that, that your interpretation comes through?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 <laughs> okay, just uh, very short again, I uh, endorse everything said and... Naqbel ma dak kollu li jintqal, nirringrazzjakom għal tmexxija eccellenti ta' din id-delegazzjoni. Tlet affarijiet kellna mistoqsijiet eccellenti dwarhom u anke l-Kommissjoni. Il-leġiżlazzjoni Ewropea kellna il drattiva dwar l-ilma, dwar l-ilma tal-pjan, Hawnhekk għanna dawn id-direttivi li qed jinkisru u għanna konvenzjoni wkoll dwar l-aċċess għall-informazzjoni u bosta minn petizjonanti qalu li ma setawx jiksbu l-informazzjoni li kellhom bżonn. U dik kienet l-aktar ħaġa li ħasbitni illi kulħadd għar jaraf illi issa wasal it-tmim tal-faham u dan il-faham kannella u għallar għal-klima għalix dan jissir permezz ta' strip mining, ġifiri inti teqret il-pajsaċ u tara x'nu ma' l-problemi b'dan it-tip ta' ehm, dan it-tip ta' minjeri. U fost l-autoritajiet ħadd ma kellu f'moħħu l-futur minflok ma jaraw kif jistaw joħolqu l-postijiet tax-xogħol permezz tal-enerġija li tiġġedded jew enerġija aktar nadifa. Għessi jiżommu ma' din l-industrija. Li frankart tal-enerġija mhux qiegħed f'moħħ dawn in-nies u m'hemm xejn eh, fuq xiex nistgħu nibnu fuq il-frankar tal-enerġija. L-effiċenza tal-enerġija hija importanti ħafna għal l-enerġija Ewropea. L-frankar u l-effiċenza biex ikunem produzzjoni iktar sostenibli. Semmit kemm il-darba fid-disajnijiet u fil-bidu ta' dan is-siklu fejn intilfu ħafna postijiet ta' xogħol f'dan l-industrija, imma dan ix-xokk ser jirġaw ħassuħ jekk ma jħeju xruħom minn issa għal żminijiet moderni, għal teknoloġija moderna u kompetizzjoni. Dan tint għal kemm il-darba. U kienet xi ħaġa sorprendenti illi tweġibiet li jirċervejna kienu daqstant dajfa tant kienu dajfa illi ħareġ biċ-ċar li dawn ma kienx qiegħed eh, ippjanat għal dawn il-laqat. U din hija xi ħaġa inkwetanti għaliex il-faham eh, kannella huwa terribli dan għal xejn tibdel it-teknoloġija għal dan it-tip ta' faham, għax it-tip ta' miniri li jużaw l-strip mining qed jaqret il-pajsaġġ. Forsi għandu nikkonsidraw li kun hemm laqa pubblika biex dak li kun ikun jista' jisma' il parlament Ewropew huwa inkwetat. Jiena għamiltu fi żjarat preċedenti li għamilt, imisni tlabta fil-programm Ma kultant din tkun idea tajba li ċittadini kunu jistaw jisimaw li aħna edin prezenti li aħna mħazbin u lest li nisimaw. Grazzi tassaw li lek. Nirrepeti dak illi għal eh, oħrajn. Ma jamiex sens li nibatu itra li gvern ġermanis, għax memx gvern ġermanis bħalissa, se nkunu edin nqisu la bosta rapport għal fact-finding visit fil-rebbija. Meta nittamaw li jkun se jkun hemm gvern. U għalek nerġgħu nqisu l-affarijiet dak iż-żmien, qatt fadal li kellim ieħor. Ejjan nħaffu. Għandna xi esperti preżenti żommu fil qossol jekk jġobkom. Is-Sinjura Zanokka. Was also a member of this fact finding. Grazzi jena ukoll kont parti minn dan il-missjoni ta' sejba ta' fatti, nixtieq nirringrazzja lil li kollega li meċxiena bit eccellenti eh? s-soċċake ma nandix għalfejn intenni dake eh, illi għal s-soċċake u margarita sempliciment nishtiq nejt eh, li tu li zjara indirizzajna u petizjoni oħra di darba ġeja minn Berlin di darba hija fuq it-nirġis kienet fuq it-nirġis tal-ilma illi ġej minn dawn iż-żoni fejn eh, hemm minar ta' dan it-tip ta' faham kannella. Din il-kwistjoni kollha ta' tnirġis eh, ta' żona bejn Potsdam u Dresden. Għada waħda li ma sabitx soluzzjoni għalija. U jena kon kont sorpriża li nara naqra li l-gvern Ġermaniż għadu eh, maħax azzjoni vera li eh, prezentament qed jippruvaw jiffurmaw gvern, kif gvern reġjonali nittamaw li dan isir kemm jista' jkun malajr u jekk alla jrid eh, jagħtu segwitu għal din is-sejba ta' fatti u rapporti li kienem. Grazzi nixtieq nejt eh, li fil-fatt eh, ħatħallina l-kollega Eva, ħatħallina biex tmur lura fil-Latvja. U allura nemmen li fil-fatt kien l-aħħar kontribut kbir tagħha hawnhekk. Iva, ġarmet meta nkunu qed u tmur d dur tara fiex qiegħed l-ambjent ehm, Ġiviri, nishtiq nir-ringrazzja għal dell-axar prezentatana għal kontribut uniku li ta' Grazzi, grazzi l-kom il-kora kooperazzjoni ta'kom. Il-persona li ħodħod li posti naħseb li tkun qed kompli x-xogħol li għamilt jiena. Jiena ma kelli l-ebda idea ta' tjana li jinti konsidera l għura pajjiżek. Ma tasaw nawguralek. Misbaħ xewqat eh, f'bosta komitati jena kelli pjaċir naħdem miegħek, kolli ngħid. Grazzi u tassew nawguralek li sbaħ xewqat għal-ġejjieni Unaddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda ġifir prezentazzjoni tal-istudju fuq eh, il-pjanijiet ta' maneġjar tal-karnivori kbar fl-Unjoni u l-Istati membri tagħha. Nadel kelma mill-ewwel l-esperti dwar te Cadel della Roja Pereira u Sora Dias Ferreira Pinto. Jekk joġobkom. Good morning, ladies and gentlemen. Grazie, signori ta' sawonur li jgħat għonek eh, niprezenta dan eh, xol fuq eh, l-aħjar prassi fl-istati membri f'dawn l-impjanti tal karnivoli l-gbar nishtiq nirringrazzjaw il-Eurogroup tal-animali għal-ħidma tiegħu fuq da. Um, the study is focused on the four species L-istudji jifoka fuq l-erba speċi li għanna fl-istati membri ġifiri l-ors kannella, l-Eurasian lynx, il-lupu u il-wolverine. L-adwa tajba, senjuri, dan l-istudju għamennieħ biex nindirizzaw l-ilment tal-petizjonanti u biex naraw li kunem għafas legali għal dan il-qasam fl-Unjoni, il-Large Carnivus LC d qoddim kondizjoniet għal deru kif ukoll aħjar prassi biex innaqsu il-konflitt bejn daw l-ispeċi u l-komunitajiet lokali u l-aħħar għanta dal-istudju biex namlu nħolġu prekomandazzjoniet għal dawk li faslu l-politika. Il-qafas legali fuq l-LCs fl-Ewropa xanna. Għanna l-ewel strument legali li joħodna l-ura l-1979, il-Konvenzjoni ta' Bern, bat fl-1992 kena direttiva tal-abitati illi daħlet fis-seħħ u għall-istrument legali illi jirregola il-ħarsin tal-LCs fl-Unjoni preżentament. Barra minn hekk bosta stati membri għandhom liġijiet speċjali biex iħarsu l-LCs Kif tistaw taraw l-ors kannella u għal-iktar prezenti fil-pajzi skandinavi, fil-vant tal-Europa kif ukoll popolazzjoni żgħira fl-Italja u l-Peninsula Iberika. Hija protezzjoni tas-sew mħarsa fl-Unjoni l-istatus ta' konservazzjoni ta' din l-ispeċi però hija ħażina jew inadekwata fil-maġġor parti tal-istati membri. Konflitti huma diversi jew eh, minħabba illi jittieħed eh, il ehm, minħabba li jeklu l-bejjem jew nkella illi eh, l-imġiba opportunistika ta' dan ta' dan l-ispeċi. Provajna naraw kif nistaw innaqsu l-effetti negativi jew nkella l-fatt illi jittiklu l-bejjem u rajna wkoll kif nistaw se jkun hemm management aħjar. Il-Eurasian Links dan jinsab l-iktar eh, fiċ-ċentru fil-vant tal-Ewropa kif ukoll fil-pajjiżi Skandinavi hija speċi ta' sew imħarsa minn barra l-Estonja, l-Latvja u l-Finlandja, l-istatus ta' konservazzjoni hija ħażina u inadegwata l-maġġor parti tal-istati membri u meta qabel ma speċi oħra ġalmen hawnhekk qed nitkellmu dwar problema tal-fatt li jattakkaw il-naċ. Sa kwasi si maniġjar ma kienx effiċenti biex jikkonsidra din il-problem partikolarment tal-fatt li qed jiklu il-naċ. il naċ rridu nieħdu in konsiderazzjoni eh, fil pjanijiet ta' manager ukoll il-Wolverine u rridu naraw ukoll l-aħjar prassi ta' eżistenza. Ġviri nużaw eh, metodi tradizjonali ta' tamir eh, u metodi oħrajn moderni iktar speċjalizzati. L-pup hija speċi protetta fl-Unjoni Ewropea minn barra fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Finlandja, fil-Finlandja fejn għandna żona tar reinders il-Polonja, l-Slovakkja, l-Bulgarija u l-popolazzjoni Griega fit-Tramuntana ta' setax parallel kif ukoll fit tramuntana ta' Dworo, ta' xmara Dworo fi Spanja. L-istatus ta' konservazzjoni u jħed ħażin jew inadekwat f'disa ta' 17 17 il-popolazzjoni u l-konflitti ġelment huma marbuta ma fatili jiklu annimali oħra kif ukoll eh, il fatili attakkaw eh, il-tjur. tinqisu l-aħjar prassi ta' koesistenza, per eżempju l miżuri ta' prevenzjoni li kelli ċans naċċenna li jom qabel, kif ukoll titjib ta' tolleranza tal-il-pup. Dan jista' jsir permezz taqsim ta' informazzjoni, l-involviment ta' partijiet interessati, per eżempju l-gruppi ta' kaċċaturi u ta' bdiewa biex jappoġġjaw inizjativi bħal dawn. Rridu naraw li jkun hemm ukoll promozzjoni fil-postijiet fejn huma assenti Fejn huma nieqsa jew nkella skarsi l-aħħar speċi fl-aħħar il-Wolverine din l-ispeċi preżentament eżisti biss fl-Iskandinavja. L-istatus ta' konservazzjoni huwa favorabli biss għal bio reġjun alpin fil-landis, ġifiri reġjun li għandu għandu kondizzjonijiet bioklimatiċi simili għall-Alpi, ġifiri hemm range ta' montani mill-bqija status ta' konservazzjoni u adekwat jew kella assenti fil-bqija tal-bnadi. Il-konflitt peress li konċerna parti żgħira tal-Ewropa huwa ta' sew rilevanti u ġalment huma problemi ta' fat li jeklu in-naċ jew kella il reindeers kienem ehm, parir li titwaqqaf skema ta' kompens fuq eh, il-manager ta' situazzjoni, pero mm, nistaw nejdu li eh, il-kondizjonijiet mumiex emek. Il-kondizjonijiet issa taħt id-derogi, taħt id-direttiva tal-abitat, irridu nifmu eżattament x'nifmu eh, b'deroga, ġifiri deroga ta' konservazzjoni, tal status ta' konservazzjoni ta' ċertu speċi. Importanti li nifmu hawnhekk l-idea ta' favorable conservation status illi mill-minissa l-qoddim nireferi għalek pala FCS, ġifiri li l-speċi qed tmantni ruħa fuq eh, tul ta' żmien bħala bħala element importanti tal-abitat, mandiex il-periklu illi titnaqqas fil-popolazzjoni tagħha fil ġejjini u partikolar u illi ħajkun hemm abitat biex li kun jista' jmantni l-ispeċi għal perjodu twil ta' żmien taħt l-annes serba ta' direttiva abitati id-derogazzjonijiet jistgħu japplikaw biss jekk ma jkunx hemm alternattivi sodisfaċenti u jekk l-azzjoni ma tkunx ta' teddida għall ispeċi FCS. Għall ispeċi taħt nes 5 ta' din id-direttiva id-derogi jistgħu japplikaw biss jekk ikun meqjus meħtieċ u jekk l-sfruttament ikun skont eh, direttivi FCS meta jisu lejn l-LCs naraw sfruttament, sfruttament għal ehm, sport li jinkludi bittatjur din tip ta' azzjoni, però mhijiex fl-ispirtu ta' direttiva tal-abitati u kol il-prerequisiti ta' din l-istess direttiva. Ġiviri, iż-żamma ta' l-istatus ta' konservazzjoni favorevoli, l-FCS. Meta ma iż dawn l-erba speċi, nistaw naraw illi huma parti mill-Carnivore Apex. Il-problema hija li ċertu miżuri jistaw jinneutralizzaw jew anke jispiċċaw jirdu lil dawn l-erba' speċi. Waħda mill-ideat għal derogi hija li jitnaqsu l-imwiet fost l-annimali li fuqhom dawn dawn ispeċi jiexu. Eh, pero għawnek qed naraw studio, studio fuq eh, il-pup u l-ammont ta' ikel, l-ammont ta' animali, ta' bejja billi jieklu, fuq xalluk nistaw naraw relazzjoni ta' telf ta' bejjem marbut eh, marbut mal-pup, imma realtà hija il-graf fuq l-lemina Ġifiri, nistaw naraw il-numru ta' telf ta' bejjem xorta wara wara illi eh, mietu numru tal-pup eh, vera illi wara numru ta' żmien numru ta' bejjem illi mietu eh, naqsu pero naħseb illi il-mod kif inqatlu dawn il-pup mhuwiex skont l-ispirtu u inkonformita ma l-istatus ta' speċi favorevoli, ta' speċi ta' konservazzjoni favorevoli fid tal-abitati. Proposta oħra hija l nżidu it-tolleranza għal l-LCs, pero nistaw naraw li tali tolleranza tista' twassal għal poaching raids dan huwa interess, suġġett interessanti u l-bioloġija ma tistax waħda twieġeb għal dawn il kwistjonijiet li jista' jkunu iktar ta' natura soċjali, ta' perċezzjonijiet fis soċjetajiet Dawn l-ispeċi rridu ngħidu wkoll li għandhom speċi eh, li li għandhom karatteristiki speċjali, per eżempju eh, trobbija illi tieħu żmien twil u allura nemmen li jekk nużaw kontroll letali l-affarijiet mhux ħajaħdmu. Anzi ħajkun sfruttament eh, qawwi eh, tal eh, tal-popolazzjonijiet ta' dawn l-ispeċi permezz tal-kontroll letali. Bħala rekomandazzjonijiet u konklużjonijiet nemnu li miżuri ta' prevenzjoni u ma l-iktar effettivi, ġusti u l-inqas kontroversjali biex innaqsu u niprevjenu il-fat li dawn l-annimali jiexu fuq annimali oħra. Proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea bħal Life Plus eh, u riżultati tagħhom għandhom jiġu imxer da kemm jista' jkun. It-tielet rakkomandazzjoni l-iskemi ta' kompens għandhom ikunu ġusti u akkompanjati kemm jista' jkun mill-adozzjoni ta' miżuri preventive. Per eżempju, għandek taraw il-metodu ta' fledging kif ukoll per eżempju eh, metodi tradizjonali u kellha invażivi bħal fatt li kollok kelb li ħares il-merħla. Hemm ukoll derogi tal-ispeċi mniżla fil-annessi 4 ta' direttiva abitati li għandhom jiġu tassew evalwati b'mod kritiku. Il-maneġjar tal-LCS fit-twassil ta' pjanijiet għandu jieħu konsiderazzjoni prinċipi xjentifiċi fiħda l-istrateġija ta' appoġġ kif ukoll eh, tqajjim ta' kuxjenza u informazzjoni trasparenzi l-partijiet kollha interessati. Rridu nħarsu l-prinċipji u l-linji gwida xjentifiċi. Ma nistawx ngħidu illi ikun hemm xi ħadd illi joħroġ bil-linji gwida u daqshekk le rridu nkludu l-gruppi kollha ġifieri l-gruppi ta' konservazzjoni, ta' bidja kif ukoll tal-kaċċaturi l-ewwel qabel kollox eh, u l-aspett komuni għandu jkun għandha tkun ix-xjenza. Barra minn hekk l-Istati Membru Kummissjoni Ewropea għandhom iżidu l-appoġġ finanzjarju. Dan l-appoġġ din ir-riċerka ma dan kollu trid issir qabel isiru miżuri prattiċi ta' konservazzjoni. Il għaliex eh, jekk ir-riċerka ssir minn qabel allura l-azzjonijiet ta' konservazzjoni nistaw biss intejbuhom fil-ġejjieni. U fl-aħħar nemnu illi il-prinċipijiet fil-Istati Uniti suġġett sempliċi u jekk ix-xjenza nifisa tipprova illi ma mir sens illi inti toħroġ speċi mill-mali il-karni il-kollegi għedin ħdejja fuq xelluk eh, eh, u t lerax spess ikkun eh, hemm artikli fuq konflitti bejn l-annimali u l-popolazzjonijiet lokali nemmen li kienet sors ta' sperazzjoni u strateġiji biex anke indirizzaw ċertu idejat żbaljat. Issa ngħaddi l-kelma l rappresentant tal-Kummissjoni. Grazzi, grazie tas semmu ċertu soluzzjonijiet utli dan huwa suġġett illi aħna għandna naħdmu fuq għal numru ta' snin provajna nlaqgħu numru ta' partit interessati biex naraw naqra kif inħarsu dawn l-ispeċi fil-waqt illi nindirizzaw l-istudju li semma aħna għamilna l-fitness check ta' leġizlazzjoni li għanna u din il-fitness check konferma li hija leġislazzjoni tajba, però rridu naħdmu iktar fuq l-implementazzjoni u hekk fuq hekk qed naħdmu kien hemm pjantazzjoni il-pjantazzjoni li ħriġna bih wara li ġie adottat fl-2018 isegwu dan il-proċess. L-ewwel nispjegaw il-liġi kif taħdem, kif suppost, eh, isir skonflitti kellna il-pjattaforma fuq eh, l-LCs. Ma nixtiequ nwaqfu tliet eh, pjattaformi reġjonali ġodda, waħda proġett pilota tal-Parlament Ewropew, lan kifat u għal promovu għara li ħarġet mill-istudju huwa li direttiva tabitati. bitati tippermetti li jkun hemm derogi ta' tħanxir tal-annimali imma nemmen li iva ngħidu x'ngħidu din qatt ma tkun soluzzjoni illi waħda ħassolvi l-problema, il-studio illi aħna ħan jihdu konsiderazzjoni bil-qalb kollha naqsma dal l-istudju mal-Kummissjoni. Issa għandna is sur Marcellesi. Grazzi ħafna, President, u grazzi ħafna tal-awturi tal-istudju. U għaveru illi jina naqbu jaqbelu kol dak li l-Aljanza Ewropea tal-Konservazzjoni eh, tal-Lupu. U għalek dan huwa studju illi jibbaza ruħu fuq data xjentifika u għalek huwa importanti ħafna u anki fid-dawl tal- u għalek dan huwa studju illi jibbasa ruħu fuq data xjentifika u għalhekk huwa importanti ħafna u anki fid-dawl tal f'konformità ma liġijiet Ewropej u għalhekk nixtieq nidentifika ċerti punti. L-ewwel nett hija ħaġa fondamentali illi dawk li huma inqas ta' kontrolli per eżempju għal konservazzjoni tal-lupu tal-ispeċi. Naraw ħafna każijiet ukoll anke fi Spanja għandna bżonn. Hekk ir-riżultati tal-istudju huma fondamentali biex inkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet tal-konflitti ta' koesistenza illi jeżistu per eżempju għal speċi tal-lupu. Qegħdin naraw anke kumpens dejjem għandu bżonn ikun integrat fil-miżuri ta' prevenzjoni, it-fit, u ma fil-każ tal-lupu. Hemm bżonn ikun hemm koerenza min naħa tal-Unjoni Ewropea jekk aħna inħallu ċerti pajjiżi illi jibqgħu għaddejjin mingħajr dawn il-kontrolli m'hemmx din l-edukazzjoni u memx mezzi ta' prevenzjoni, għal daqstant naħseb li tkunu nħaltu l-affarijiet ma nkunux koherent għax huma abbalsi tal-prevenzjoni, tal-edukazzjoni, tal-koesistenza wkoll. U Għalek, hemm żewġ proposti waħda l kummissjoni Ewropea biex tas-sowt kontista tista' intervjeni fl-Ispanja permezz ta' dan il-rapport eh, għax dak li qed ma jkorrispondi xejn jisi fejn hemm dawn il kanivori il-kbar u jekk joġobkom lill awtoritajiet Spanjoli fil każ fl-ispeċi tal-lupu biex hekk tassew ikunu jistgħu jisimgħu il-leħen tal-loġika u tar-raġunament. Grazzi. Thank you very much. Peter Jar. Ja, Dank und Grazie ħafna. Għanna bżon rikonoxxu il-fatt illi aħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet ġoni mhumiex qed jaħdmu sew tajjeb qed nagħtu daqqatajn illum ukoll. Fil-Ġermanja għandna il-problema illi illi għandna l-aħbar tajba illi jeżistu il-lupi imma fl-istess waqt Għanna bżon namlu l-affarijiet ġaw ikonna nitrattaw din il-kwistjoni għax hemm ħafna intolleranza għal lupu fil-Ġermanja u lek l-idea hija li nbiddu l-affarijiet intejbu l-affarijiet u naħseb li attwalment meta naraw dak li qed jiġri veru għaw żbalji hemm pjanijiet tal-ġestjoni u suppost ikun hemm il-lupi. U għaldaqstan dawn huma kollha affarijiet li għandna bżonn nindirizzawhom u forsi laqqas qegħdin nikkomunika popolazzjoni lokali f'termini bħal dawn. Nistgħu wkoll naraw u ngħidu illi forsi hija każ ta' radikalizzazzjoni tal-popolazzjoni tal lirzijiet huwa għana tajjeb li regolamenti minimis ċiet eh, eżentata minnaħa tal-Kummissjoni tal-Irsiet huwa għana tajjeb li regolamenti minimis ċiet eh, eżentata minnaħa tal-Kummissjoni ma jaħdmux kif suppost. Qegħdin nitkellmu fuq l-annes 4 u 5 u jekk indumu ġemat qabel ma toħroġ li tiġoni biex inneħuh, jekk hemm lupu viċin popolazzjoni urbana huwa diffiċli wieħed jispjega kif, u għalhekk suppost qed ngħid Għax jekk le, jekk aħna maħniex attenti se noħolqu konfużjoni kbira. U jekk m'għandniex problemi kbar fuq skala kbira, freġġuni, sal-kosta. Anki problemi kbar fuq skala kbira, freġġuni, sal-kosta. Anki pereżempju fuq attakki fuq in-naċ, meta wieħed jitkellem fuq eh, lupi li jidħlu f'dawn it-tip ta' pajsaġġi l-iskemi ta' kumpens laqas biss eh, nistgħu eh, nagħmlu kumpens għalihom. Il-lupi mhumiex stupidi huma jafu kif jelbu il-problemi tagħhom huwa iktar faċli illi wieħed pereżempju imur mhux fil-foresta ma fejn hemm pereżempju il mela miftuħa iktar faċli. Imma il-petizzjonijiet kollha Iġifiri dawk li qed jgħidu li qed nagħmlu ftit wisq għall-lupu dak li qed jgħidu li qed nagħmlu wisq għalihom li għandna bżonn bilanċ, għandna bżonn ta' azzjoni li tirrifletti eh, tħassib popolazzjonijiet u l-interess tal-lupu u hawnhekk naħseb jiena għandi xi ftit is-suġġett illum issa e, bid-Danis u fid-Danimarka għandkom il-lupi jina se nitkellem bid-Danis għax forsi qed naħseb il Danisi qed jismawna. U u rappresentanti u saqsejt li rappresentanti Russi ġara u għaluli illi kienu neħħow e, erdu e, namus. U għalek ma kienx hemm perikli imma dan kien diżastru dak li huwa l-qasam tal-biodiversità. Il-lupu huwa rigala lina. Rajtu il-għax hemm il-lupi u annimali oħra li jintaqgħu hemm dan huwa eżempju emblematiku ta' dak li jista' jgħax hemm il-lupi u annimali oħra li jintaqgħu hemm dan huwa eżempju emblematiku ta' dak li jista' jiflok tavvanza u għalhekk il-lupu jista' jikontribixxu għal biodiversità x'nistgħu nagħmlu biex inħarsu dawn in-naċ. Għax il meħla tal-naċ jistgħu jżommuhom flimkien u jiskoraġixxu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 projbita mill-71 imma qed jiddaħlu miżuri ġodda biex ikun hemm eh, marċellesja bażi ta' studju xjentifiku dan ir-rapport u lek huwa importanti u urġenti li nagħtu din l-informazzjoni lil set membri biex nevitaw il il-pjan ġdid fuq il-lupu jista' jdaħħal dan il-miżuri u morru lura għal ftuħ tal-kaċċa illi fl-2018 m'għandux raġuni illi jeżisti. Ġifier għandna l-urbani, t-niġis, il-kontaminazzjoni u l-konsum tal-art stess fil-bliet tagħna u fuq it-territorji tagħna qed jagħmel ħafna ħsara lill-ekosistemi u għalhekk dan huwa l-appell u jiena nagħmel appell lil president biex u biex qiegħed tilqa' it-talba tal-kollega. Eh, naraw l-affarijiet bir-reqqa, n-nies għandhom bżonn jikkomunikaw bejniethom u eh, ma jużawx l-armi. Speċjalment f'ċerti stati membri dan huwa l-qofol tu u mbagħad imur lura lil l-autoritajiet, in-nies li għandhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet u iktar mill-petizzjoni 0287 bil-18 il-firma dwar l-implementazzjoni l-katament inadegwat ta' direttiva għafas dwar l-ilma fl-istat ta' sasmana. Nadilek il-kelma. Afsow li mi din is-sitwazzjoni li hemm f'dawn il-minieri tal-melħ u kien hemm azzjoni legali f'kuntest l-iktar adottaw il-Master Plan fuq il-produzzjoni tal-melħ. Kontribuzzjoni utli għal ġestjoni tal-kwistjoni waħna tinkompin sissa illi jista jikostitwixxi ksur u jekk jew hekk id-direttiva tal-emissjonijiet tan istadju tant bikri. Grazzi. Excellent. Tajjeb wis, mela, il-kollegi isom ħallow is-salem xi ħadd illi jixtieq jitkellem fuq dan il-punt le. Tajjeb wis mela. Iva nixtieq nirringrazzjak, President. Wara l-fatt illi il-karta tal-vot tiegħi ma kienet taħdem il-mikrofon ħsibt mhux se jaħdem imma qed jaħdem. Mela, m'għandix dokument dimi imma l-valutazzjoni tal-impatt ehm, għaddej issa għal kwistjoni ta' l-ilma għal riżultat forsi aħjarna u l-petizzjoni Iva, nasib Iva għandek raġun mija fil-mija nabżon nalqu il-petizzjoni u najdu l-indikanzjonijiet li tatna il-Kommissjoni ċejn 9-7 fuq l-effetti ta' ħsara fuq l-ambjent u fuq is-saħħa kawżata mill-linja tal-elettriku tal-voltaġġ qawwi fit-tramuntana tal-Portugal. Jiena nilqak hawnhekk eh, titratta din il-petizzjoni li aħna diġà bdejna fl-2014 biha minħabba il-kanalajnuna tal-MEP u għalhekk għad nixtieq nitkellmu fuq kif eh, da din linja ta' elettriku ta' voltaġġ qawwi u taħba da din il-linja ta' elettriku ta' voltaġġ qawwi. U għalek rajna anki fil-bidu tal-proġett fl-2017 wara studju ta' impatt u tal-2013 u kol qal li dawn huma linji ta' elettriku ta' volta dawn huma l-żoni l-iktar sensittivi ta' traċċat u għalhekk din il-linja ta' voltaġġ qawwi tgħaddi ħdejn e, dawn id-djar bħala parti wkoll komplessa ta' traċċat għax viċin ħafna ta' dawn id-djar. U għalhekk li waqgħu wkoll il-cables u dawn jittrasportaw l-enerġija fuq id-djar u fil-viċinat kollu kemm hu U għalhekk dan jolqot il-sigurtà u s-sikurezza eh, u l-ambjent u l-proprjetà privata kif ukoll il-highways u għal stand aħna nixtiequ l-għajnuna tal-Unjoni fuq il-kondizzjonijiet tekniċi u garantixxi s-sigurtà eh, tal-linji tal-elettriku ta' voltaġġ qawwi. Dan id-dekret real l-lum huwa insuffiċenti u abbużiv għax hemm distanza legali ta' 6 punt huma ma jgħix situazzjoni ċara ta' nuqqas ta' difisa u ta' riskju effettiv tant huma viċin dan it-traċċat elettriku u għalhekk aħna nixtiequ u nitolbu illi japplika ruħ il-prinċipju ta' kawtela fuq dan il-proġett biex għal daqstant scientifika li skada il-case file għaddin nitkellmu dejjem fuq il-linja ta' trasport l enerġija elettrika minn fonte frija għal frontera portugeza. U għalhekk għadin fil-fażi ta' analiżi ta' trasport l enerġija elettrika minn fonte frija għal frontera portugeza. U għalhekk għadin fil-fażi ta' analiżi xhur estiża b'xarejn għal deklarazzjoni ta' impett ambjentali, imma il-leġislazzjoni eżistenti tajt illi diġà bdiet il fażi tal-analisi tekniku eh, tal-case file eh, fil-2012. U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq tliet snin u xarejn wara li kien hemm dikjerazzjoni tal-impatt ambjentali. U għalhekk l-assoċjazzjoni tagħna tixtieq illi il-fażi li hemm u data ġifieri fil-liġi ma tibqax hekk u għal daqstant hija falsità u ma mhix f'konformità mal-deklarazzjoni tal-ambjent tal-impatt ambjentali. Huwa importanti ħafna għall-assoċjazzjoni hija l-fatt illi jkun hemm tarif mad dokument fuq l-impatt tal-proġett inizjali ġifiri li huwa depositat fil- eh, fil- dar municipali ta' Arbo fil-2011 u għal daqstant aħna naraw u koll illi kienem kontratti, kienem laqat mal-operaturi u eh, pero il-problema hija illi dawn dan id-dokument un bat intilef u ma nistawx naraw fejn u għal daqstant stant ma statajniex eh, poġġuwa mal-dokument ta' konsultazzjonijiet li kienem fil-bidu u għal daqstant din naraw u koll li jista' jkun hemm il-pubblikazzjoni pubblika. U għalhekk l-assoċjazzjoni diġa għamlet 14 ir-rapporti li batet lill-Ministeru tal-Industrija, lill-Ministeru tal-Ambjent u saqsiet għall-informazzjoni imma hawnhekk intqajna ma' diffikultajiet għax dawn il-Ministeri mhux qed tuna il-fajl fuq eh, din il-linja ta' voltaġġ qawwi u għal daqstant hemm bżonn li aħna nkunu nistgħu nitkellmu wkoll ma' mal fat li aħna issa il-risposti tagħna ma ħadniex risposta għalihom u għal daqstant kellna nikkontantjaw l-ombudsman ukoll Spanjol. Fil-fatt fl-2017 l-ombudsman u koll għattini derba kontattja il-Ministeru ta' l-Industria responsabli ta' din il-kooperazzjoni u tal-informazzjoni li l tal talbet għax qal illi kien kienet talba ġustifikata imma sissa frar tal-2018 din l-assoċjazzjoni qed kompli ma jkollix risposta mill-Ministeri brabta ma talbit li kienet għamlet ġifiri f'din il fasi ta' studju qabel il-presentazzjoni ta' dokumentazzjoni tal-proġett biex nżidu mal liġijiet u pala miżura ta' sigurta mħabba din il-linja ta' elettriku ta' voltaċ qawwi kif ukoll ħsara ambjentali aħna nsaqsu lil kumitat eh, tal-petizzjonijiet biex iżomm miftuħa din il-petizzjoni u jkun hemm l-appoġġ tal-gruppi kollha. Grazzi ħafna. Muċas. minima li jista' jkun hemm mill-żona fejn hemm id-djar ġifir residenzjali u l-linji tal-elettriku ta' voltanza minima li jista' jkun hemm mill-żona fejn hemm id-djar ġifir residenzjali u l-linji tal-elettriku ta' voltanza l-oħra kif eh, spiegaw il-petizzjonanti dan il-proġett għandu proġett ta' impatt ambjentali imma ma kienx autorizzazzjoni għal daqstant il-Kummissjoni f'din il-fażi tant bikrija tal-proċediment ma tistax tinle, grazzi ħafna. Tonja fost il-kollegi. Signora Valin. Grazzi ħafna President Lodwa Tajba Lowret, nixtieq nirringrazza l-petizzjonanta għal presentazzjoni tagħha ma' miżewġ affarijiet illi jħasbuni f'dan il-proġett l-ewwel Ewropea Iġifir ma kienx hemm spjegazzjoni bil-miktub fuq il dan il-proġett ġifir naħa tal-Komissjoni Ewropea xilli hemm ta' il hemm komunikazzjoni ta' tarif u għalhekk aħna bħala grupp nixtiequ nżommu din il-petizzjoni miftuħa, insaqsu għal iktar informazzjoni dettaljati minn naħa tal komissjoni Ewropea fuq għaliex ma ta' eh, għaliex kisret il-fatt li jkun hemm komunikazzjoni eh, pubblika iktar tarif fuq dan il-proġett. Grazzi, ħafna. Thank you very much. Grazzi. Għandi bist komment wieħed semma illi għatana l-valutazzjoni ta' Iva, din hija problema. Din hija liġi Ewropea l-valutazzjoni ta' impatt u issa ilu jiġu pospost tal-iktar minn tliet snin. Mhux aċċettabbli illi l-Kommissjoni tajt li dan għandu jitħalla fidejn l-qrati nazzjonali, din hija miżura Ewropea u l-Parlament Ewropew iddikjara kemm il-darba illi Ma nistawx dan inħalluh fidejn l-qrati nazzjonali. Isna qegħdin ngħidu ma jimportaniex. U l-evalwazzjoni ta' impatt hija waħda mill-lodot l-iktar utli minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw li l-affarijiet isiru kif suppost. U li noqdu najdu li ma nejdu xejn għax jista' jkun kollox morħażin. Din il ħagġa li għamlu post mortem. Eh, Mlawdu nistennew xħajġri un bat nejdu li l-affarijiet mhumiex ħażina daqs kemm ħsibna li ħajkunu. M'għandux isiru hekk l-affarijiet. Hemm bżonn ta' iktar azzjoni attiva u li l-Kummissjoni toħodha bis-serjetà din il-kwistjoni tal votjoni ta' impatt. Grazzi tassew. Si wkoll lil petizzjonant l-ewwel net jiena nixtieq eh, impoġġi fil-quċċata tal-punti eh, li għandna qudiemna fi frar tal-2007 ma' direttur ġenerali tal-enerġija kien għalena li l-proġetta l-proġett inizjal kien inbidel. u minn dik id-data aħna qegħdin nipprovaw dejjem li niksbu informazzjoni fuq it-traċċat il-ġdid. Il-Kummissjoni lill l-Gvern Spanjol skont l-informazzjoni li tittina l-Kummissjoni għandha dan il-proġett fidejn il-Gvern Spanjol u għalhekk tlet darbiet f'kuntatt mal-Ministeru Spanjol kompetenti li qed jaħbi l-informazzjoni tantu hekk mhux biss għaċ-ċittadini li huma milquta ġifiri fejn it-traċċat se jgħaddi kif ukoll il persuni bħali fl-eżerċizzju tad doveri tiegħi bħala MEP nixtieq inkun naf dan it-tarif u għalhekk il-Gvern Spanjol fit-tielet kontestazzjoni u wkoll għal illi nitolbu l-informazzjoni permess tal-Komitat ta' Petizzjonijiet. Ma nistawx nittolleraw situazzjoni bħal din. Hemm ksur ta' direttiva ta' trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika tar regolament tal-Unjoni Ewropea 347 barra 2013 illi jgħid illi bżonn ikun hemm tarif sħiħ lil eh, ċittadini uh, Eh, illi jitolbu dan it-tarif u jgħid ukoll illi hemm bżonn ikun hemm webpage tal-proġett illi tkun f'konformità mar-rekwiżiti tas-sessjoni u għalhekk ir-rotta it-traċċat ġiet eh, mibdula u għalhekk nixtieq nkunu nafu kif u l-autoritajiet Spanjoli qegħdin nirrepeti ruħi jaħbu l-informazzjoni u għalhekk insaqsu l-ewwel nett l-Kummissjoni illi tobbliga tobbliga b'dan l-anness li jgħid ċaru tont li mu traċċat eh, tal-proġett il-ġdid. U t-tini net nitolbu illi nżommu miftuħa l-petizzjoni, ovvjament, u t-tielet punt jiena, ovvjament, eh, naqbel ma dak li qalet il-petizzjoni u ikunem l-irtirar ta' dan il-proġett. U nixtieq tassow illi dan kumitat tal-petizzjonijiet jagħmel dak li jista' biex almenu nkunu nafu traċċat ġdid li mu għax din hija sitwazzjoni li ma nistgħux naċċettawha. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjor President u grazzi wkoll il-petizzjonanti. Bil-kontra ta' dak li qegħdin nismu hawnhekk mhijiex kwistjoni tal-Istat Spanjol, imma kwistjoni li tolqot il-Portugal ukoll u għalhekk f'dan il-kuntest fl-aħħar tal-2014 jiena u l-kollega tiegħi Miranda presentajna din e, talba fuq dan it-traċċat u għamżon li ngħidu li sissa ma rċevejniex risposta ma' din hija kwistjoni mhux biss Iberika imma Ewropea wkoll minħabba l-ksur tal leġizlazzjoni li diġa' ħafna mill-kollegi tiegħi tkellmu fuqha imma wkoll ma jidux ninsow illi hawnhekk naraw kif dawn il-persuni fil-tramuntata tal portekali tiġu mill-quta wkoll. U għalhekk kif intqal ma nistgħux ngħidu illi fuq kwistjoni ta' impatt ambjentali naħu l-proċess għax qegħdin nitkellmu fuq leġislazzjoni Ewropea u mhux nazzjonali u għalhekk għandna bżonn inżommu miftuħa l-petizzjoni u eh, naraw ukoll li kien hemm ksur ta' direttiva ambjentali u l petizzjoni tilqas biss kienu mistednin biex ikunu forsi jkun hemm xi smieħ minn naħa tagħhom konsultazzjoni dan il-proċess. Ehm, u għal daqstant dan il-kuntest dak li nixtieq ngħid hawnhekk huwa illi bħalma qalu il-kollegi li ħadu l-kelma qabli, hemm bżonn illi inżommu din il-petizzjoni miftuħa għal kwistjonijiet kollha illi ġew imresqa hawnhekk għall attenzjoni tagħna. Ah, mhux biss għalina MEPs imma rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea wkoll. Imma ma nistawx neħu id-drittijiet jekk le ikun hemm kontradizzjoni fit-termini stess. E, Ġifieri, hemm bżonn illi jkun hemm f'konformità mad-direttiva u għalhekk m'hemmx raġuni għaliex għandna dilek il-kelma sa. Iva, grazzi ħafna. Mela, mill-informazzjoni li il-petizjonanta għada kem tatna fid diskors taħħa u il dokumenti u kol li waslu kol. Għana dilek il-kelma sa. Iva, grazzi ħafna Mela, mill-informazzjoni li il-petizjonanta għada kem tatna fid diskors taħħa u id-dokumenti u koll li waslu koll mill-gvern eh, ta' Spanja dan huwa dinja linja elettrika eh, ta' Fontevedra eh, ġifiri dejjem tkellmu fuq voltaġġ qawwi u nixtiequ r-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt u għalhekk diffiċilment inkunu nistaw ikunu f'konformi għalek hawnhekk e, e, ovvjament dawk li huma responsabbli għall entità tal networks tal-Portugal u ta' Spanja dejjem tal-linja elettriku u għalhekk anki l-Ministeri tal-Industrija u tal-Ambjent ukoll huma mdaħlin fiha u tal- Portugal u eh, tal, ta' Spanja imma wkoll il-presidenti tal-ġunti reġjonali ta' Arbo u għalhekk hemm bżonn illi naraw kif dawn il-popolazzjonijiet lokali ġew il quta għax rajna illi hemm lista ta' dak li huwa l-interess komunitarju dan huwa proġett essenzjali biex nitkellmu fuq elettriku minn fonti li jġeddu fil-Galizja kif ukoll fil-Portugal. U għalhekk huwa minnu illi ma nistawx nalqu il-petizzjoni għandna bżonn niċċaraw l-affarijiet kollha u, u li kollha impatt li ma jkunx ta' ħsara għal politika strateġika tal-Galizja. U għalhekk tajb li jkollna id-dokumenti kollha tal-valutazzjoni tal-impatt għax jekk le ma nistgħux naraw jekk id-direttiva ġiex rispetti ta' interess komunitarju. Grazzi. Grazzi Ro. Bittek l-attenzjoni għal fatt illi rari ħafna li ħna jkollna gruppi, eh, persuni minn gruppi differenti li jirreferu għall-istess ħaġa u jaqblu bejnietom. Natik żewġ minuti oħra jekk joġbok. Vale, vale. Iva, tajab, tajjeb, ħafna grazzi. Mikrofonu jekk joġbok. Ma ferba, ovvjament, hemm defendu ruħna u djarna u għalhekk il nista polizija ovvjament ma jeġux ħdejn dak li huwa l-linja ta' elettriku ta' voltaġġ qawwi. E Ġifieri jiena ma ġejna hawnhekk eh, tajb li kena dan l-appoġġ u nirringrazzjawkom ukoll tal-appoġġ illi u rejtu. Eh, thank you very much and thank you for your courage. Grazzi tassew u grazzi tal-kuraġġ tiegħek li tkun daqshekk diretta. Nista' nassigurak illi il-Kumitat il komitat il kumitat ta' li petizzjoni tinżam miftuħa, nitolbu l-Kommissjoni biex titlob li kunem evoluzzjoni ta' impatt kompluta għaliex dan ma nista' nagħmlu xejn sakemm dan ikun konkluż. L-evalwazzjoni ta' impatt huwa kruċjali f'dan il-każ u sadattan se nżommu l-petizzjoni miftuħa u se nkomplu indejqu lil kwalunkwe gvern responsabbli u anke lill kummissjoni biex tuħaq sani fisem l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex tassew ikollna evoluzzjoni ta' impatt sħiħa. Safrattant, ser nibatu itra lil l-awtoritajiet responsabbli fi Spanja u fil-Portugal biex niżguraw illi jkunu jafu li aħna qegħdin insegu dan il-każ. U kif għal petizjonant ukoll din hija għal petizjonanta din kienet din hija kwistjoni Ewropea għaliex hija kwistjoni bejn żewġ pajjiżi u qed jiġu affettwati ħafna nies. Peress illi hemm dan it-ħassib miċ-ċittadini hija responsabilta tagħna f'dan il-kumitat illi nħarsu lejn id-dettalji. Issa, il-Sinjura Sandra Rodriguez qalet illi il-proġett imbidel mill-meta twaqqaf. istaf kif imbidel lejn il moderazzjoni miexi naraw da il-proġett imbidel mill-meta twaqqaf. istaf kif imbidel lejn il moderazzjoni miexi naraw da taqbel il-Kommissjoni tajjeb, eċċellenti. Safrattant nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Costa tal Mana illum u grazzi tal-li tkellimt passjoni dwar dan is-suġġett ninsab ċerta li e, Sinjura Costa tal-ġetmana l-lum u grazzi tal-li tkellimt passjoni dwar dan il-sujġett ninsab ċerta li tijak u il-veċi tajb lura lejn darek. Grazzi tas-sew, grazzi l-kollegi u koll u nadu issa għal punt li jmiss il-petizzjoni li jmiss li hija petizzjoni 328 tal-2016 bi 12 firma fuq il-ħaddiema li jaħdmu fl-agrikultura li huma esposti għal ċertu pestiċidi. Mela, il-pezzant mhux jeta li ġew esposti għal pestiċidi mingħajr ma ġew informati minn min ħaddimhom u mingħajr ma din is-sena. Fis-26 ta' Jannar il-Kommissjoni kitbet il-petizzjonanti biex tikkom biex kwalunkwe l-informazzjoni rilevanti tingħata lill-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun. Informazzjoni rilevanti għal direttiva 2009 jannar ta' din l-audit li se ssir fi Franza l-audit taqa taħt direttiva 2009-128 li tkopri varjetà sħiħa ta' aspetti tlita partikolari li huma relevanti għal petizzjoni ser jiġu eżaminati. Jiġifieri il-handling u l-ħazna sigura tal-pestiċida, it-taħriġ għall-użu professjonali tal-pestiċidi u mezzi li bijom jinkisbu informazzjoni fuq eh, il-velenar kawżat mill-pestiċidi. L-audit taqa taħt direttiva 2009-128 għalhekk se tindrizza dawn l-affarijiet u kwalunkwe informazzjoni li tingħata taħt direttiva 98-24 u 2004-37 ser jgħaddu l-DG Employment ta' ġi tal-impjegi. Issa l-audit, din l-audit hija fuq Franza u Serenza fostom Brittany u se nkunu qegħdin niltaqgħu mal-awtoritajiet fuq dan il-livell reġjonali. Franza, fosthom Brittany u se nkunu qegħdin niltaqgħu mal-awtoritajiet fuq dan il-livell reġjonali. Meta inlestu l-audit se nfasslu rapport u nibatu imbagħad dan ir-rapport l-awtoritajiet kompetenti tal-pajis biex jiċċaraw l-affarijiet jew forsi jagħmlu kummenti. U nistennew li dawn il-kummenti jiġu pubblikati eh, lejn l-aħħar ta' din is-sena. Regarding uh, the aspects uh, concerning um, the Invoke Directive uh, 98. Mena, direttiva 98 sbarra 2024 il-Kommissjoni diġa indikat illi dawn id-direttivi iridu jiġu eh, implementati u dawn diġa għet infatti qed jiġu applikati minn Franza. Jider illi dan normalment jitħalla fidejn l-istat membru biex jara li kunem l-infurzar tal-implementazzjoni tal-regoli ta' li għaw taħdam id-direttivi. Min din l-implementazzjoni ta' din id-direttiva din għalek hija kwistjoni li taqa' taħt il-kompetenza tal-istati membri. U jekk nirċievu iktar data wara dan l-audit. Tajjeb, grazzi tassew, Margaret. Grazzi l-Kommissjoni. Nissu l-Kommissjoni u kol imbat tirrapporta l-ura li l-na ikunem dawn, wara li ikunem dawn iż-żjarat. Grazzi, Eleonora. Anzi, Peter, applikat bis fil-liġa nazzjonali. Grazzi Eleonora. Grazzi tassew, Senjura President, jiena u kol nishtiq nitlob li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa nemmen illi se jkun utli li nirċievu r-riżultati ta' l-audit li ser tagħmel il-Kummissjoni din is-sena. Dan huwa suġġett importanti ħafna. u l-approvazzjoni ta' dawn is-sostanzi kimiċi. Irridu dan nżommuh f'moħħna għaliex u dan naħseb dan huwa aktar komment politiku, sissa ma rnexxilniex nigarantixxu illi sustanzi kimiċi approvati jistaw ikunu tassew siguri għal ħajja tal-bniedem u nafu illi hemm ħafna vittmi ta' dawn il-pestiċidi u l-impatt li dan ħalli fuq l-ambjent, fuq il-biodiversità, fuq is-saħħa u fuq fuq dak li jitħalla fl-art, fl-ilma, fil-prodotti tal-ikel. Rridu nżommu għajnejna miftuħin fuq dan is-suġġett. Il-petizzjoni li sa aktar qoddim. Tajjeb, hawnhekk ta' sew il-Kommissjoni talli għamlet din il-biċċa xogħol iva din li se ssir f'Ġunju u rapport ser jiġi imħabbar sal-aħħar ta' din is-sena sa' frattant nawgurawlhom u nittamaw mija minn Felice Saroni fisem mija minn Felice Saroni fisem l-Assoċjazzjoni Arese 5 Stelle akkumpanjata bi 18 firma kontra l-modifika ta' pjanta espansjoni urbana kummerċjali u ta' divertiment ta' zona ex-industrijali. Mikaela Piva u David Kjokkola edin mana u nitlob li timbidel din iż-żona ex industrijali għal zona rekreattiva u kommerċjali. Diġà dal-bniedem u l-konklużjonijiet iż-żona ta' interess għal dan il-pjan. Dan jinkludi tlet bliet Lareze, Garbanjata Milanese u Lajnata li qegħdin fil-majstral ta' Milan. Għanna 200.000 metru kwadru u fejn kienem l-impjant il fabardija u Milan u l-bliet tal lajnata tal u Garbanjate li ikunem zvilup mill-ġdid ta' din il-parti sabiex din iż-żona tkien tkun iktar żona kummerċjali u rekreattiva. F'April tal-2016 ġi iżda fl-2012 ma ġiex approvat dan il-ftehim miċ-ċittadini huwa il-shopping mall il-ġdid. Bħalissa mill-2016 ġi mitlub mill-operatur li ivarjaw 15.000 metru kwadru li kunem eh, fil-parti safra eh, dawn 15.000 metru kwadru li kunem eh, fil-parti safra dawn l-ar fl-Europa. L-impatt ambientali ta' dan il-proġett ser li se jirdoppja il-żona li feħ jaħdem Salek ser jirdoppja l-ammont ta' vetturi se provaw jaslu hawnhekk u għalhekk ser ikun hemm għar tal-kwalità tal-arja u ta' traffiku wkoll. Kien hemm 67 ġurnata tal-PM10 li kienu ola u fl-2017 il-ġaranet kienu ta' 94 bżida ta' 24% ehm, id-data għalhekk turi li dan huwa wis iktar mill-35 ġurnata stabbilt fid-direttiva 2008-50. Issa, dan juri illi il-peaks jaslu anke għal 200 metru kubu, milligram għal kull metru kubu. Jiġifieri zida ta' 55% tal-PM10 meta imqabla ma l statistika fejn fit u koll kawza eh, qed wassal għal mart kroniku, eh, lazma, pneumonia u anke attakki tal-qalb. Fl-2000 biktar minn 900 eh, firma me ċittadini lokali. Dan mandu xieġi approvat din l-espansjoni u iktar sostenibli ekoloġikament. Nishtiq nikkonkludi billi nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li tat l-opportunità li nkunu hawnhekk illum biex nippreżentaw din il-petizzjoni li għalina għal 900 persuna oħra li firmaw din il-petizzjoni hija xi ħaġa qalbna ħafna. Aħna nħossu li dan il-komitat huwa eċċellenti biex jiprom il-ħin u s-saħħa. Din il-petizzjoni nixtiequ ninfasizzaw il-petizzjoni tal- saħħa ta' ċittadini Ewropej. Nkonkludi billi ngħid illi il-Kumitat għandu jikkonsidra din il-petizzjoni għal żewġ raġunijiet fundamentali. Għaliex U t-tieni raġuni għaliex dan il-proġett mhux qed jilħaq l-anijiet ta' direttiva 50 tal-2008. Grazzi tassew. Thank you very much and uh, the commission Grazzi ħafna, rappresentant tal-Kummissjoni issa. Jek joġbok il-kelma li. Grazie, Signora President. Din il-petizzjoni li għanqodimna hija kustjoni li hija ta' kompetenza l-ewwel qabel kollox tal-istati membri, ġifieri l-impatt potenzjali ambjentali li rridu nieħdu konsiderazzjoni fil-evalwazzjoni ta' impatt eh, ambientali strategiku fuq dan il-proġett. Dan l-evaluazzjoni ta' impatt saret eh, 2012 u it-tibdiliet un bat eh, ġew meħuda konsiderazzjoni f'evalwazzjoni fi proċedura ta' evaluazzjoni ambientali strategika. il e petizjonante li l-autoritet kompetenti mużawx sistema adattata ta' dan l-evaluazzjoni ta' rapport jew kella pjanijiet minn programmi fil-waqt li l-strategic impact assessment eh, parti oħra, pero rridu naraw li memx duplikar l-għaliex għandu ikun hemm approvazzjoni ta' proġetti biss jekk kontra l-Italja minħabba il-valuri limitu tal-PM10 fir-reġjun tal-Lombardija kif tafu il-kwalità tal-arja itmun jgħat fidejn l-autoritajiet kompetenti. Aħna ma nistawx nejdu li jem nuqqa sistemiku ta' konformita ma' Kjoġbok. Grazzi, Signora Presidente. illi fuq il-punt tal-konformità li semma l-axħar u rispett ta' liġijiet dik li hija innuqqas ta' miżuri ta' kumpens ta' tpatija partikolarment meta nitkellmu dwar meta fl-aħħar mill-aħħar ftit kilometri l bot għandek l-Alpi. Ġifieri għandna kontrosens hawnhekk u illi huwa kontra meta Fraħar mill ħar 6 km il-bot għandek l-Alpi, ġviri għanna kontrosensa unek u illi huwa kontra. sentiment edin fazi ta' approvazzjoni. Għandi f'moħħi, ċinezolo balsamo, asegrate, karuga, u l-Unjoni Ewropea aħna għadniħe l-Italja edha fi proċeduri ta' ksur il-ministru tagħna diġà 20 ċittadini tagħna kwalità tal-arja. Verament verament qed inħallsu bliktar prezz qares il-ħajja ta' nifmu illi dan ix-xempju faxi l-autoritajiet pubbliċi tal tal-Italja. Grazzi Eleonora, naddu s-sal-kelma l-Margaret. Grazzi, smajt eh, dak il qalet Eleonora u nixtieq ngħid li meta wieħed il-konsegwenzi bis-serjetà minn dak il qalet il-Kummissjoni wara li kien hemm tibdil fil-proġett rridu naraw li konna evalwazzjoni ta' impatt aġġornat li tirrifletti l-aħħar sitwazzjoni. Rridu niżguraw irwieħna li konna din l-evalwazzjoni ta' impatt tal-inqas din Bat hemm ukoll kwestjoni ta' direttiva ta' tneġġis tal-arja, fatt li konzjoni ta' impatt tal-inqas din. Bat hemm ukoll kwestjoni ta' direttiva ta' tneġġis tal-arja, fatt li niprosegu u uh, nettamaw ukoll li sens komun jirbaħ għal li tassew u għastramp kif qalet Eleonora għandek għandek Signora President, grazzi tal-irqajtuni fil-Komitat Peti, komitat ta' sew importanti li spiss eh, jikkonsidra petizzjonijiet minn raġun tiegħi Lombardija li kif smajna huwa wieħed mill-iktar partijiet imnixsa tal-Ewropa u tad-dinja. Għandna grazzja kbira minn punti vista turistiku bl-Alpije U allura nemmen li direzzjoni politika li titħu l-Italja, l-Lombardija u r-reġuni interessati fuq dik li hija politika tal-infrastruttura dejjem tittifoka fuq eh, titjib tal kundizzjonijiet eh, li diġana fuq li huma prekarji meta wieħed iqis eh, il-kwalità tal-arja. Meta nitkellmu dwar xogħlijiet ta' infrastruttura bħala highways jew nkella ċentri kummerċjali jew oħrajn li għandhom tendenza li jikkonċentru meta nitkellmu dwar xogħlijiet ta' infrastruttura bħala highways jew nkella ċentri kummerċjali jew oħrajn li għandhom tendenza li jikkonċentru minn tal-Kummissjoni għal kustjoni ta' kwalità tal-arja. U allura rridu nisimgħu nisimaw xandom xiejdu ċittadini, għal nix huma qed ibatu ħafna drabi ibatu minn mart marbut eh, ma, ma, ma, nifse eh, kif ukoll mart qed ibatu eh, ħafna drabi ibatu minn mart marbut ma, ma, ma, nifse kif ukoll mart kumpless, kanċer, dan fl-aħħar mill-aħħar tassew ibaxxi l-kwalità tal-ħajja. Hemm ukoll punt soċjoekonomiku il-vuċijiet ta' dawn in-nies kollha jinstemaw eh, mill-awtoritajiet reġjonali u nazzjonali. Kif għattinti l-idea li kollok eh, riżort tal-iskina taw l-appalti fir-reġjun tal-Lombardija dawn huma kwistjonijiet li spiss iddiskutejna fih dan il-kumitat. Rridu nieħdu konsiderazzjoni dawn il-għatu miġġid itra l-gvern Taljan biex naraw naqra x'inhuma il-prospetti eh, biex nkunu nafu eżattament dej l-arja xi xħateġi delikata u eżattament x'ħaj jsir b'dawn xalijiet. Grazzi ħafna Peter Jaris. Ċettiċiżmu u din proġett bħal dan eh, ovvjament hemm deċiżjonijiet ekonomiċi imma jistgħu jkunu frotta kodeċiżjoni fuq livell Ewropew eh, kif qalu dawk l-Ispanja 150 lettaru eh, biex tinqeret kumpanija familjari u jimbena mm, proġett enormi Hemm problema soċjoekonomika u l-awtoritajiet jafu. Ja nafu li eh, dan kollu segwitu mill-kumitat tagħna u l-Kummissjoni wkoll irridu naraw li jkun hemm rispett ta' regoli Ewropej, irrid tkun hemm ukoll kumpens xiera eh, għaliex dan kollu importanti illi nżommu f'moħħna irridu naraw naqra meta jkun hemm proġett kif tirreġixxa l-Kummissjoni. Missjoni titlaq mill-idea li l-Istati membri u suppost ħarsu ir-regoli Ewropej kollha. Mhux suppost li wieħed jipproċedi b'sens ta' sfiduċa, però il-fatt huwa li ġala darba jsir il-proġett imbagħad wara jinstab illi ma ġewx rispettati l-standards, regoli, xista jisir, bitlab kompens, nishtiq nejt illi għawnek rridu nibatu l messaċ l autorita taljana kompetenti illi rridu jiġu rispettati kif suppost ir-regoli Ewropi. Jekk il-proġett għu sostenibbli jew le dik mhux affarijiet tagħna, Naseb li jena bħala bidwi nħoss li huwa tassew terribli li tant ettari qed imorru għal proġett kummerċjali bħal dan. U meta wieħed iżomm f'moħħu li fl-Ewropa infaqna flejjes kbar bil-fondi tagħna biex biex nwaqqaw. Meta naraw li għanna qoddimna politika bħal din li nkomplu nibnu, nibnu, nibnu, rridu nqoddu attenti. Nittamaw li ikunem ta' sew implementazzjoni, ikunem ta' sew ħarsin ta' regoli Ewropej. Grazzi. Naseb illi qed nitkellmu l-kol vuċi waħda llum f'dan il-kumitat fuq din il-kwestjoni. Allura Ewropej Grazzi. Naħseb illi qed nitkellmu l-kol vuċi waħda llum f'dan il-kumitat fuq din il-kwestjoni. Allura jalu, grazzi. Li tista' tinbidel il għalija xe eh, dan u prezentament il-proċess waqaf, però jista' jkun hemm żviluppi ulterjuri u ma tantx hemm ċarezza fuq dan, partikolarment anke fuq il-monitoraġġ li nistaw nejdu huwa li eh, hemm maħsub miżuri ta' monitoraġġ u miżuri korrettivi dan eh, huwa dak kollu nistgħu ngħidu eh, f'termini ta' hemm maħsub miżuri ta' monitoraġġ u miżuri korrettivi dan huwa dak kollu nistgħu ngħidu f'termini ta' rimedi f'termini ta' rimedji fuq l-iżviluppi eventwali li kellimniekom nistgħu nintervjenu. Għadna fil-ċans eh, fil-Lombardija hemm ħafna, hemm ħafna minn dawn l-interventi ta' ta' tkabbir, interventi li qed jiklu lil xulxin aħħar mill-aħħar, barra minn hekk qed jeqret il-hinterland ta' Milani, ġifier anke fuq livell ekonomiku f'terminu sostenibbli importanti li rridu noħol u xogħol, xogħol li m'hemm, xogħol ġdid, xogħol li ma jqritx l-ambjent, u nittama li din it-talba tkun tista' tiġi indirizzata anke f'dan is-sens. Dak kollox minnaħa. Nixtieq nżid biss punt wieħed. Fis-snin 70 u design dan aċċettaw imma mhux xi ħaġa bħal din li tiġi li qed tiġi proposta din ma naċċettawiex ela hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ħarsien tas-saħħa li kellna daqstan tal-qalbna tema ta' din il-petizzjoni. Ovvjament għandek eh, mittel telf nasab eh, naħseb li dan jista' jkun każ individwali eh, il għaliex tassew tassew għanna dan il- ċentru kummerċjali enormi, però hemm ukoll il-problema ġenerali tar reġun tal-Omru USA. Ħan zommu l-petizzjoni miftuħa, nibatu itra l autoritet kompetenti kif semmieta l-Eonora u ħanaraw ukoll illi mill-Kummissjoni ikonna aġġornament dwar il-passi li jmiss fil-proċedura ta' ksġet fuq il-petizzjoni 1253 u 1353 dawn iż-żewġ petizzjonijiet fuq tneġġis tal-arja fil-Lombardija. U ġaj darba ħallu dal petizzjonijiet miftuħa, eventualment mbagħad nistgħu nikkonsidrawhom it-tlieta f'daqqa. Na fuq xi ħaġa illi donna m'għadix f'kontroll, ma nafx, ma nafx jiena għalfejn in-nies għandhom bżonn ta' iktar minn dawn iċ-ċentri kummerċjali u kif qajlet Eleonora, forsi kultant anki qed imorru kontra nagħmel dan biex hemm xtiddi fuq rasi mhux ġewwa kella x'inhu l-gost. Grazzi u nittama li kolkom vjaġġ tajjeb lura f'pajjiżkom u li żoni bħal tagħkom ikunu mħarsa. Naddu issa l-petizzjoni li jmiss ġifieri kastijaw fuq dan il-petizzjonant mhuwiex preżenti, però għaw is-sur żvark mill-Kummissjoni u allura nista' naddilu l-kelma. Grazzi fuq uh, din il-petenzjoni dwar l-ilment ta' sur se fuq uh, is-sentenza fil-leġizlazzjoni u il-qasam ġudizzjarju nazzjonali, però fuq din il-kwistjoni per qed nitkellmu dwar għana speċifika dwar x'tip ta' proġett eh, jew kellha programm Ewropej jinvolvi ġifiri per eżempju sena finanzjarja u dettali oħra. Dan allura ma jippermettinniex identifikaw u konkludiet illi memx bizziet elementi biex tinfetaħ investigazzjoni minnaħa tagħhom. Dak kollox minnaħa tiegħi f'dan l istadju Grazzi. Grazzi, Peter. Għanna nalqu l din il-petizjoni u nikkomunikaw l-petizjonant il raġuni Ġifiri nejdulu li kiku kena informazzjoni iktar konkreta, petizjoni tiegħu tista' tinżamm miftuħa. Pero huwa minnu li l-Kummissjoni ma tistax interferixxi l-petizzjonant għalfejn qed nagħlqu li huwa madanħol jiġi lura, però b'elementi iktar konkreti. Nemmen li din hija petizzjoni li tmur lur għal qabel dan il-mandat jiena ma konċ eh, president nemmen li suppost Bresera għal kant netkelmu dwar frodi fuq fondi Ewropej kif jiġri dejjem nadu każijiet bħal dawn l olaf pero sinċerament ma kien jagħmel l-ebda sens li żommu petizzjoni bħal din miftuħa lura jiena ngħid ena l Grazzi. U ejja naddu għal-punt li jmiss, inti għatawnek il-kelma li l-ek. Grazie ħafna. Unur għalija. Il-konsultazzjonijiet ma' ċittadini ti proponi il-President Macron hija inizjattiva tajba ħafna illi eh, tidentifika li eh, hemm f'din il-petizzjoni preżentata mill-Unjoni ta' Ewropejsti Federalisti ta' Spanja tkun tista' tkun ta' għajnuna U għalhekk qed nitkellmu hawnhekk fuq Ewropej, l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea, l-valuri, l-politika, id-drittijiet tal-Unjoni, l-kompetenzi, l-isfidi. U il-profil ta' dawn il-persuna għandhom bżonni ma' ċittadini kif tajt il-roadmap ta' Bratislava ta' settembru tal-2016 il-Kussjoni Ewropea u koll sem il-programma tal-katedri Jean Monnet li huma importanti ħafna badu n-nies kif jgħid ukoll il-punt disa ta' dikrazzjoni ta' summit tal-pajjiżi eh, tan-nofsinhar tal-10 ah, tal-10 ta' janti li nota ta' kommissjoni ma tinix indikazzjoni fuq il-possibilità li nisfruttaw eh, prezz bax ħafna il-potenzjal ta' ħafna ħafna kunstu 60 fuq iċ Ewropea tal-2017 fil-paragrafu 28 jgħid illi din t tipproponi bil- Exercise of that citizenship. Parlament li tħalli miftuħa din il-petizzjoni u għalek minar preġudizzju għal intenzjoni ta' qabel tal-Parlament li t-konsidra u koll illi kod. No, no, no, I'm sorry, I would like to listen. Skużani. Is-sur Gallianos. Yes, thank you. Um... Nishtiq nirringrazzja l-petizjonant naqbel li eh, rridu nkomplu bl-isforzi tagħna biex eh, nediet għal dan il-għana partikolarment il-prezz għal Tiero Spinelli għall-outreach illi ġi implementata għall-ewwel darba fl-sena 2000 kien eh, imliedi eh, il-programm eh, Europa ċittadini illi għandu l-għan illi jiprofa il ħakjem jista kun ċittadini Ewropej u biex huma jifmu il-proċess ta' tfassil ta' politika ma dan nsemmi żewġ eh, żviluppi żewġ żviluppi partikolarment minn meta iddaħlet din il-petizzjoni dawn jieħduna l-aħħar xhur l-ewwel żvilupp fl-aħħar ħarifa l-Kummissjoni taħt it li Unjoni Ewropea Unjoni Ewropea illi twettaq fil-wediet Unjoni illi tħares kif ukoll unjoni eh, illi eh, t-implementa. Erasmus Plus, eh, ġibterkom kopja unek dan il manuala ġarnani biex tu kusiraċer, partikolarment din dimensjoni li inti qed proponi Fil-verżjoni aġġornata, fi deskrizzjoni aġġornata tal-attivitajiet, ġammone, ġifiri, is-sede ġammone, ċentri d-eccellenza ġammone, il-proġetti ġammone, l-appoċ l-associazzjoni li jindirizzaw is-sintki u konsiliera fuq livell lokali u reġjonali. Ġifiri, tistaw issibu dan l-abbozzar fir-rekwiżiti għal dawk li xtiju jibbenefikaw minn attivitajiet li għal il-beneficjari tal dawn attivitajiet ġammone illi impenjaw ruħom fi dialogu ma entitajiet lokali, ma ċittadini, i soċjetà ċivili fuq livell lokali u reġjonali u illi kunem għar sed dwar il-professur ġammone katedri ġammone eh, eh, u fejn ikun hemm lectures, seminars eh, illi jsiru fuq livell lokali għanna msemmija li nixtieq insemmi marbuta ma' reach out u l fatt illi konna tixrita din l-informazzjoni li ċittadini Ewropej huwa fuq l-edukazzjoni obbligatorja fil-programm futur. Aħna konvinti bisħiħ li l-investiment fl-isforz biex n eduka aħjar, biex ninformaw aħjar u ninvolvu iktar l-ċittadini <coughs> dwar xinfissru b'Ewropa, nemnu li dan għandu jibda minn eta bikrija u dan ħajkun rifless eh, fil- program futur. Il-punt ta' tluq eh, għal dan il-program futur huwa illi dan l-element ta' edukazzjoni obbligatorja minn eh, stadju bikri tkun tkun element importanti, ġviri irridu nikkonsidraw dan u koll. Uwa fuq l-edukazzjoni obbligatorja fil-programm futur. Aħna konvinti bisħieħ li l-investiment fl-isforz biex n-edukaw aħjar, biex ninformaw aħjar u ninvolvu iktar l-ċittadini <coughs> dwar xinfissru b'Ewropa nemnu li dan għandu jibda minn eta bikrija. U dan ħajkun riflessa fil- program futur. Il-punt tlu eh, għal dan il-program futur huwa illi dan l-element ta' edukazzjoni obbligatorja minn eh, stadju bikri tkun eh, tkun element importanti, ġviri irridu nikkonsidraw dan u koll. Grazzi, grazzi ta' sew għal dan il-rapport u il-passjoni personali eh, li inti għandek iva eh, titkun hekk kif l-aħħar mill-aħħar jgħid il-kellim. nir nirringrazzja l-rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea x'kif qalet il-President mhux biss kien mimli bil-kontenut proposti ġodda imma mill-perspettiva tiegħi wkoll qegħdin naraw illi għandu approċċ tajjeb ħafna. Issa naħseb illi f'dan il kunte hemm referenza ċara tal-mandat tagħna li qegħdin naraw hawnhekk kif ġi er, eh, riċentement approvat ġifir inizjattiva ċittadini fejn huwa spjegat ċar ħafna il-ħtieġa illi insaħħu ċita stess li jħossuhom parteċipanti u insaħħuhom u jkomplu b'dawn l-attivitajiet iġifieri ċittadini għandhom bżonn mhux biss jirċevu imma jkunu attivi, jkunu parteċipanti. U għalhekk indaħħal hawnhekk dak li intqal fuq l-aġġornament tal-programm Erasmus għadini u l-sur Plus u s-Sinjura Jirova u jgħidulhom fuq eh, dak li l-Parlament Ewropew wasal fl-opinjoni tu fuq u għal daqstant naħseb ukoll illi l-Kumitat Kult ukoll biex ikunu nafu l-informazzjoni tiegħu kif jaħsibu flimkien magħhom. U għal daqstant tajb li jkollna risposta eh, aġġornata u nitlob illi l-petizzjoni tibqa' miftuħa x'dan huwa eżempju ċar ħafna kif il-Kumitat tal-Petizzjonijiet dal qalbu l-fatt li ċittadini stess jimkien. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie ta' siegi jatondo, grazie ta' sew. ħafna drabi huwa impossibbli li l-kollegi jgħidu ismi. Grazie, Signora President. Jiena nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollox illi jiena wkoll nassoċja ruħi ma dak li qalet is-Sinjura Bestiċirja biex fisem il-grupp tiegħi nitolbu wkoll li nżommu miftuħa din il-petizzjoni u napprezzaw ukoll dak li qal is-Sur Masjas u l-ispjegazzjoni tiegħu brillanti issa fuq dak li huwa Demus Ewropew għana il-nan nitħattu hawnhekk dan il-Parlament u naħseb hija waħda u dan huwa wieħed mis-suġġetti pendenti, suġġetti kbar u importanti dan din eh, is-sabiħa unjoni Ewropea u għalhekk naħseb li hemm ħafna inizjattivi li ġew adottati biex inkunu nistgħu nestendu l-importanza tal-kostruzzjoni Ewropea, speċjalment fl-ambitu lokali, anke fl-iskejjel, fl-edukazzjoni. Ximda it aħna nitkellmu fuq spazji kulturali forsi estizi, estiżi, pereżempju fil-qasam tal-isport, fejn l-Ewropa wkoll tista' tagħmel parti ta' dan is-sentiment komuni ma nistgħux ninsow illi l-idejat is-sentimenti nazzjonali eh, huma e, wkoll eh, jagħmlu parti wkoll minn dawn il-ġrajiet il-kbar sportivi, pereżempju. Jiena ma nistax nitkellem ħafna ħlif għal golf, jispeċini, sfortunatament, imma nixtieq nassoċja ruħi ma' din l-idea illi l-estensjoni, l-espansjoni eh, tal-Unjoni Ewropea għandu ambitu speċifiku eh, fl-iskejjel minħabba pereżempju il-fatt li m'hemmx din l-edukazzjoni ċivika Ewropea imma anki iġifiri fl-iskejjel fl-Universitajiet tal-Unjoni Ewropea u mod konkret il-proposta illi ngħaddu eh, ukoll tmun lill konsilli lokali biex ikun jistgħu jħarġu eh, in-nies naħseb dinja idea li għandna bżonn nikkonsidraw għaf moħħa u moħħna u għalhekk